bl-izviluppi fl-Ukrajina li għedin jevolvu kull sija u jimbidlu kull sija u dan ta' tħassib kbira jina jina nishtiq nenfasizza illi il-Parlament Ewropew għandu maġġoranza kbira favur is-sovranità u l-integrità territorjali tal-Ukrajina u aħna eh, nkomplu nappoġġaw din l-idea. F'numru ta' riżoluzzjonijiet aħna u rejna li din il-ġimma u irridu niddikjaraw